Għaddu issa l-punt li jmiss, irridu nħafu era li jiex għanna tlet punti taħt dibattitu fuq każi ta' ksurijiet ta' dritt tal-bniedem, tal-prinċipju ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt taħt artiklu wieħed ta' ħamsa ta' regola ta' proċedura. Nibdew l-ewwel bis-sitwazzjoni tal-persuni li jbatu mill-albinizmu fl-Afrika partikolarment fil-Malawi, l-ewwel netta nati l-kelma għal uħut mill-awturi, is tena kibda biex. Nilqaw s-Senjura Mogherini. Iva, nafu li hemm problema partikolari tal-albinos fil-Malawi imma dan huwa fenomenu mefrux li għandif moħħi huwa 98% li batu eh, fl-albinizmu li jmutu qabel l-età 40 sena fl-Afrika ħafna drabi minn kanċers terribli ma wkoll minn ta' violenza kontrihom. Illi sfortunatament huma tassew komuni. Fil-Malawi biss kien hemm 65 inċident violenti sa mill-2014 law taħlita ta' folklor u twemmin b'mod miftuħ stigmatizzaw lil dawn in-nies billi assaċċawhom ma' mamul um, u uh, għalu uh, li um, Iva, min per eżempju jitwielet uh, b'xi um, minar minar reġel huwa ħtija tagħhom. Naħseb li din l-istigma għandha tassew impatti negattivi anki eh, per eżempju għall aċċess ta' kura ta' saħħal dawn in-nies u barra minn hekk huma wkoll il-membri tal-familja ta' dawn in-nies eh, li jbagħtu hemm bżonn ta' programmi edukattivi, hemm bżonn ta' sforzi nafu li saru diġa sforzi mill autoritajiet imma rridu naraw li dawn in-nies li qed jattakaw l-albinos jiġu mrasqa il-qorti. Jiena kuntent li tal-inqas għajimna dan is-suġġett hawnhekk fil-Parlament u jiena bħala tabib innifsi tassew kuntent illi għandna din ir-riżoluzzjoni konġunta hawnhekk. Grazzi. Nam képviselő úr, Hojbuk eh, képviselő asszonynak adok sot kettu percben. Grazzi ħafna is-Sinjura Hojbuħ. Grazzi ħafna, Sinjura President, il-violenza kontra n-nies li batu mill-albinizmu hija xi ħaġa tassew diffiċli biex nifmuha. Nafu l ħafna drabi dawn huma nies li jgħixu f'pajjiżi fqar, huma skrużi soċjalment, għandhom ħafna problemi prattiċi, m'għandhomx aċċess għall kura tas-saħħa, għandna kif smajna dwar dan sekondilu, ħafna drabi nishtiq ngħid li eh, eh, xkultant qas biss ikunu jistgħu jixtru krema biex iħarsu eh, il-ġilda tagħhom semmu l-każijiet ta' kanċer nafu kemm imutu ta' ta' żgħira wkoll hemm diskriminazzjoni u violenza kontra dawn in-nies jiġu maqtula jew nkella jaqtawlhom riġilhom Ela li minħabba poteri speċjali u anki eh, trabi jenqatlu eh, nafu li fil-Malawi eh, għax għaxar minn nies f'kull waqt huma medda minħabba li huma albinos. Rridu nieħdu miżuri kif qed jittieħdu fit-Tanzania u fil-Malawi, però naħseb li għandu jkun hemm ukoll inizjattivi reġjonali, għandu jkun hemm ukoll skambju tal-aħjar prassi. Jiena tassew kuntenta illi dan din id-diskussjoni tissir hawnhekk għandu jkun hemm ukoll taħriġ ta' drittijiet tal-bniedem għal korp tal-pulizija ċertament li jista' jsir iktar Jiena tassew kuntenta hawnhekk li qed nagħtu vuċi lil dawn in-nies hawnhekk f'dan il-Parlament. U tassew nittama li fil-ġejjeni ma jkunniex għalfejn nadattaw riżoluzzjonijiet illa li għax huwa fenomenu tal-waħx. Tassew nittama li nistgħu ngħinu dawn in-nies. Grazzi ħafna, issa issur koraw għal-minuta. Grazzi President għadwat tajba li rappresentant li ma taħt nitkellmu dwar persuni li batu eh, l-persuni qalbini f'dan ir-raġun din hija sitwazzjoni tal-biki għaliex dawn ibatu minn ħafna violenza, til u anke wara li mutu laqas jistriħox kif kienet ħajt il-kollega il-ġisem tagħhom jinbih għaliex ħafna jemnu illi għandhom ċertu setat. Apparti minn hekk rajna u kolla ħafna nisa jiġu stuprati għaliex nemnu illi għaliex eh, jemnu illi eh, s-sib soluzzjoni għall-AIDS. Apparti mill-ftajm ta' Kotonu għanna u koll rapporti ta' kooperazzjoni internazzjonali fejn għanna nuru kemm huwa importanti li niproteġu din il-minoranza li hija vittma ta' gruppi kriminali illi dawn jimxu għabbażi ta' twemmin tradizjonali biex jabbużaw minnom ejja għalek nitolbu l-autoritajiet sabiex jintervjenu jipproteġu dawn il-minoritajiet. Pista Sajsela képviselő úr következik egy percben. Grazie ħafna. Issa surfisa sa iksela. Grazie ħafna, Signora Presidente, din ir-riżoluzzjoni konġunta li l-lum. Naħseb għanna nużawa biex nibatu messaċċa l-pajzi Afrikani fejn il-PWAs għandhom eh, id-dritt tagħhom iksura. Fil-fatt eh, id-dritt tagħhom qed jisfaw imkazbra, għet jaffaċċjaw abbuż, mutilazzjoni eh, u anki mewt. Dan jiġri wkoll fil-Burundi, fit tanzania fil-Kenja, u mhux biss fil-Malawi. Dawn huma nies li jiġu diskriminati soċjalment, jiġu esklużi kompletament minn bosta servizzi anke dak servizz ta' kura ta' saħħa u nafu li hemm ratolja ta' kanċer fost WPAs naħseb li il fat li wieħed jeskludi dawn in-nies mill-aċċess għal kura ta' saħħa ifisser illi qed taqtalhom il-kundanna. Rridu eh, naraw li l-aggressuri tagħhom ukoll jindwatu l-ħabs, rridu nibqgħu b'seba' fl-Ewropa illi namlu xi ħaġa dwar dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inġeldu għal dawn in-nies illi qed iwettqu reati kontra dawn. Grazzi President. It-traġedja silenzjuża tal-albinos fl-Afrika ma tiġi f'ħafna forum bħalma għedna wkoll fiżikament violenza u mutilazzjonijiet minħabba twemmin eh, fost il-poplu li jgħidu li mill-maġija skont il-parti differenti ta' ġisimhom. Imma l-problema jini meta dawn it-tfal jiġu izolati għalli xit isu pala dizabili jom kellem mhux kapaċi li skomplu jistuti. U għalek eh, l-edukazzjoni tagħhom tiġi interrotta minnu mal-għada u ma jgħatjom xanzi li jtejbu ħajjithom. Nasab li din iġi soluzzjoni aħna irridu illi aħna kol nuru kol pajjiżi Afrikani ma se naċċettaw illi kunem dan il tip ta' kastig dan il tip ta' azzjoni lejn il-albinos. lejn U għal-nistaw għandhom għansi jiġu integrati bi sejf is-soċjetà nħossu l-Unjoni trid tagħmel pressjoni neċessarja biex tirrizzaw l-għanijiet. Köszönöm képviselő úr, és azt is, hogy betartotta az egy percet. Mela, grazzi ħafna, tal-eżamiet mal-ħisu, panzeri, senjura Votmans, senjura rappresentanta għalli għawnek fl-Europa meta tarbiet it-twielet il-ġenituri kunu kontenti relevanti mill kolur ta' xustom jew ta' jnejhom, imma fil-malaw mux l-istess. Għalfejn. Ela li hemmhekk in-nies bajnejn homor, b'xarabjat jemlu li għax ħagħa superstizjuża, u jemlu li għakastik minn l-allata, u naħseb li din dan it-twemmin kollu wasal biex għat-twemmin li uħut mill biex reġel ta' dawn inni jes um, jemmen li għandu uh, setat speċjali u uh, fil-fatt l-adam tagħhom jimbieħal għal madwar 75,000 euro dawn in-nies huma kkaċċjati u maqtula minħabba li huma ta' kulur differenti. Nittama illi l-Ewropa ma talaqx għajnejha ma ddawwarx wiċċa qudiem din ir-realtà imma tagħmel l alma tagħha biex tħares il dawn in-nies u tagħtihom ħajja normali. Grazzi ħafna. Grazzi, naħseb Issa nista nadir kelma sinura salġes eh, kallentej. Grazzi ħafna. In-nies li jsofru mill-albinizmu fl-Afrika jaffaċċjaw formi estremi ta' persekuzzjoni u abbużi kbar ta' drittijiet tal-bniedem diskriminazzjoni, mutilizzazzjoni, ħtif, til. Dan kollu minħabba superstizzjoni, li dawn in-nies għandhom setat eh, maġiċi, per eżempju, jek inti kollok xaqsam maħħom, eh, inti tista' tiġi kurat eh, mill-lejd u barra minn hekk inti tista' tikseb xirġel minn tagħhom biex tirkupra lura saħtek. Nafu li hemm ukoll ċertu proċessi ta' privatizzazzjoni u ċertu kummerċi illi u koll jisfavorixxu dawn in-nies irridu naraw naqra li servizzi pubbliċi jissaħħu anke għal dawn in-nies li naraw li dawn in-nies ikollhom aċċess normali edukazzjoni għat-taħriġ u rridu naraw ukoll servizzi ta' kwalità għal dawn in-nies issa. Grazzi ħafna. Oh, nadu għal-kelma tal-gruppi politiċi eh, sorpreda. Grazzi ħafna, Senjora President, l-ewenet nishtiq eh, nilqa rappresentant Tolja fostna għal dan id-debattitu nishtiq nżid ukoll li jiena proponejt eh, li grupp tiegħi biex nitkellmu dwar dan il-fenomenu tal-albinisti fl-Afrika nishtiq ngħid hawnhekk illi l-punta tluq kien rapport ta' Amnesty International illi tressa ftit zmenilu, partikolarment fuq il-Malawi, ma kif qalu kollegi oħra l-attakki kiefra il-til kiefer jinkludu wkoll pajjiżi oħra Tanzania, Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Burundi kif ukoll il-Kod d'Ivoire. F'dawn il-pajjiżi għandna reati, reati faħxija kontra n-niesa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 Jekk inti titwil il-balbanizmu f'xi pajjiżi fl-Afrika llum, ifisser li ċansi huma illi ser illi inti qed tisogra illi tiġi maqtub kull jum. Dawn però huma persuni li twildu mingħajr pigment mingħajr ċertu kulur u fil-ġisem u jwassal għal stigmatizzazzjoni u prassi krudili. Aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm pajjiżi fil-Malawi u pajjiżi oħrajn li jinvestu fil-politika ta' inklużjoni li hija politika li għandha jkollu pjani iktar qawwi strateġija kontra diskriminazzjoni kollha. Jiena naħseb li kull persuna għandha tiġi konsidrata mal dal dik li kull persuna għandha titqies bħala il-kapaċità tiegħu jew tagħha għal li tista' tagħti riżorsi jkun ta' riżorsi uman. Irridu nagħtu l-messaġġi dan il-persuni mussa u jew mussan nħallu nħalluhom għal-rieda biex ifendu għal raħsom din id-dinja krudili eh, li tista' tista' b'mod krudili lejhom. Grazzi. Honorable James. Dawn l-aħħar ftit ġimgħat il stampa tar-Renju Unit reġgħu rapportaw stanzi fejn is-superstizzjoni reliġjuża u l-twemmin fil-sħaħar u l-maġija kellhom effett negattiv fuq il-persuni li jgħixu fil daw il-persuni jgħixu fil-Malawi. Din turi li dak li qegħdin nagħmlu aħna mhux qed ikun effettiv mhux jitrattaw edukazzjoni impjegu kustenijiet ta' dħul li jistgħu jekk intejbuhom jitjelbu dan il-prosekuzzjoni u persekuzzjoni tal-wax u mwera ta' dawn l-albinos. U Allura ħna rridu nħarsu lejn li nwaqfu il-prodotti agrikoli li jiġu negozjati u li jkun hemm il-kummerċ bejn dawn iż-żewġ pajjiżi fuqhom. Bwa biss jekk nagħmlu hekk permezz ta' żvilupp nazzjonali lejn il-politika li finanzjata għal blan l-edukazzjoni illi ħajjiqfu dawn it-tip ta' prassi ta' sħaħar maġija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 Jekk kieku ridna nagħmlu xi ħaġa kollha nagħmluha l-Amerikani fl-Afrika marru xtraf art u ħalqu l-Niġerja u forsi aħna għandna nkoll immorru nixtru biċċart Afrika u forsi nistgħu noħolqu pajjiż għall-albinos. U għalmen u hekk nkunu minna xi ħaġa ta' ġid. Għaliex dan kollu jiswa għal xejn.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 Il-problema tal-situazzjoni tal-albinos u l-attitudni lejhom fil-Afrika hija iktar prevalenti l-iktar waħda prevalenti fid-dinja. Dawn jgħixu biża kontinwa għaliex min qed jabbuża minnhom. It-tfal għal sigurtà tagħhom qegħdin jitpoġġew fi sitwazzjonijiet speċjali kienem ħafna attakki ġew rikordati fil-Malawi. U dan ifisser illi aħna bħala awtoritajiet domestiċi irridu nkunu involuti biex nipromovu id-drittijiet tal-PWAs. U importanti biex l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn illi għamlu monitoraġġ dawn il-prassi fil-kuntest ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi Afrikani biex intemmu dan il-prassi tal-wax. Grazzi, is-sur Kavuta. Grazzi, f'inna nolawi Qegħdin jiġu maqtula mutilati u d-ġisem tagħhom qegħdin jinbih biex jintużaw il-prassi ta' sħaħar u maġija u eh, kulħadd qed jarraf li s-sitwazzjoni tagħhom dawn għal-minos qegħdin jiġu qed iqattaw il-ġisem tagħhom biex jagħmlu tal-iżmani hija xi ħaġa magħrufa u kondannata ħafna u kien hemm minn qas 18 dan għarri li nqatlu ħabba fek. Ir-rapport We are not animals to be eaten or sold jgħid li minn 2014 fil każijiet ta' til żiedu li ġiel il dawn il-persuni li jgħixu f'terrur kollu. L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali jridu illi jagħmlu minn kollox biex iġelu l repubblika ta' Malawi u oħrajn biex jiggarantixxu protezzjoni effettiva l persuni li huma albinos u jiggarantixxu dritt tagħhom għal ħajja u għal sikurtà personali. Grazzi ħafna, se wasalna fit tmim tal-lista. Bissur Epitideos, għandu minuta. L-Afrika huwa pajjiż fejn hemm tipi ta' razziżmu u id-dritti tal-bniedem qegħdin jiġu miksura. U waħda minnhom hija proprju din li qegħdin insemmu tal-nies ta' li għandhom li huma l-bajnu in-nies huma mutilati, persekutati. U maqtula wkoll jiena kontra kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni dwar il-ġenri u ir-razza jiena nikkundanna din imġiba razzista mill-Afrika, partikolarment nis fil-Malawi. Ma nistawx naċċettaw li gvernijiet fl-Afrika li jilmentaw dwar ir-razziżmu eh, lejn oħrajn li jippermettu l-nis tagħhom iġiburuhom dan il-mod. Għalhekk jiena verament imħasseb l-aktar fost il-mijiet ta' eluf ta' rifuġġati li fosthom hemm nies li għandhom dawn it-tendenzi estremisti. Grazie ħafna kollegi mela issa. Wasalna fit-tmim tal-lista naddu għal-proċedura tal-catch tiegħi. Nista' ngħaddi il-kelma lil kulħadd li fuq il-lista l-ewwel net is-Sur Kelly. Il-membru Eh, għamil suġġeriment stramba li qal li l-Unjoni Ewropea trid titkisser imma fl-istess ħin qal li l-istess Unjoni Ewropea trid tixtri biċ-ċart u tagħmel stat għan-nies albino. Jien għandi proposta differenti għax din hija ridikola. Din il-problema hija bbażata fuq is superstizzjoni, ġbir inti teħles mis-superstizzjoni ħassolvi l problema Brabta ma' ġus maquda mhux possibbli li norganizzaw konferenzi kbar ta' edukazzjoni fil-Malawi u nispjegawlhom li dawn huma eh, superstizzjonijiet li ma bbażati fix xej u nurhom li l-persuni li għandhom li huma albajna huma l-istess bħal kulħadd ieħor. U jina naħseb li dan huwa mod biex intemmu din is-sitwazzjoni eh, tant sfortunata li teżisti f'dan il-pajjiż. Grazzi u grazzi tal-li għandek opinjoni differenti. Issa, Sur Marjas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω... Jina nappoġġa din ir-riżoluzzjoni u jina eh, firmajta li wkoll. Il-problemi tal-persuni albino eh, hija problema f'ħafna pajjiżi fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi li hija waħda mill-ifqar u l-inqas żviluppati nofs il-popolazzjoni tal-Malawi tgħix taħt il-linja tal-faqar. Aħna rajna 65 attakk fuq dawn in-nies. Ħafna nies mġew maqtula, ħafna huma soġġetti għal ehm, abbuż verbali u jiġu ehm, msawta ta' kuljum. Din huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Malawi u l-Unjoni Ewropea trid tieħu passi immedjati biex tħares persuni li jbatu li huma albino. Pala parti minn stampa aktar ġenerali ta' drittijiet tal-bniedem dawn in-nies irid ikollhom aċċess għall-edukazzjoni, għall-kura tas-saħħa kif ukoll ħarsin legali. għal pedig Mogherini alelnök asszonynak adok szót, parancsoljon għal asszony. Madam President, I... No, no, eh, signora issa eh, rappresentant Olja Mogherini. Grazie signora President. Jien ukoll naqsa mis-sorpriża tal-kollegi kull darba li nisimgħu l-xaħat eh, jgħid x'għandhom u xmandom jgħidu u mbagħad jgħidu li m'għandux jeżisti qed nara il-kontradizzjoni, anzi jien nara kontradizzjoni li qegħdin membru hawnhekk dan l emiciklu ma jridu l-Unjoni Ewropea ma teżistix. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek Eh, għal din il-ħidma fuq kwistjoni tant importanti f'dawn l-aħħar sentej il-Malawi eh, raw zida kbira eh, ta' ksur ta' drittijiet tal-mieden kontra n-nies li huma l-bajnu inklusi tfal u dan ovvjament inkludi attakki violenti bħalma deskrivejtu intom, ħtif u anka qtil. Din il-vjolenza Eh, turi problemi kbar ta' diskriminazzjoni kontra dawn it-tip ta' nies f'ħafna partijiet tal-Afrika sotta-Saharjana mhux biss fil-Malawi immanka Tanzania, u l-Burundi u pajjiżi oħra. Fit-13 ta' Ġunju aħna immarkajna il-ġurnata ta' kuxjenza dinija tal albinizmu li kienet markata wkoll mill-Assembleja Ġenerali tal-Ġus Maquda u kien pass importanti biex inqajmu kuxjenza flimkien ukoll mal-ħatra riċenti ta' l-ewwel espert indipendenti tal-Ġus Maquda tal-drittijiet tal-bniedem ta' persuni li għandhom albinizmu. Aħna nappoġġaw din it-tip ta' kuxjenza globali, nappoġġaw mbot attiv u aħna qegħdin nistennew bil-ħarqa li naħdmu flimkien mal-Ġus Maquda biex inqajmu kuxenza kif ukoll biex ikun hemm kampanja edukattiva mhux biss fil malawi imma anka pajjiżi oħra. Skont l-impenji internazzjonali tagħna irridu nejnu eh, l dawn il-persuni li nsabu friskju u kif ukoll niġġieldu ir-reati li jsiru il-lerq ta' dawn il-persekuzzjonijiet irridu jiġu indirizzati b'mod miftuħ għalhekk aħna nħeġġu b'mod kostanti l-gvernijiet tal-pajjiżi fej isiru dawn l-attakki sabiex għajmu kuxenza dwar persuni bl-albinizmu e, eh, fis soċjetà kollha kemm inkluż fuq il-livell ta' familja, kif ukoll li jkun hemm rispett ta' drittijiet u dinjità. Strateġiji komprensivi biex neqirdu e, dan huma meħtieġa inkluż li nassiguraw li kollhom aċċess adegwata għal kura tas-saħħa, e, servizzi soċjali impjiegi u edukazzjoni. Din il-kwistjoni miex e, ristretta għal Malawi, imma partijiet oħra tal-Afrika huwa importanti għalhekk li l-pajjiżi jaqsmu wkoll aħjar prassi fil-ħarsin u l-promozzjoni ta' drittijiet ta' persuni li huma qalbajna u kif ukoll jaħdmu flimkien ta' għal prevenzjoni ta' reati transkonfinali li huma marbuta ma' dan L-Unjoni Ewropea permezz ta' delegazzjoni tagħna ħadd kompli taħdem ma' gvernijiet kif ukoll ma' soċjetà ċivili u l-atturi ta' soċjetà ċivili f'dawn il-pajjiżi. Hemm min jaħseb li ma nastgħu nagħmlu kważi xejn biex inbidlu l-imġiba soċjali, preġudizzju u suspetti u superstizzjonijiet imma naqbilx e, l-affarijiet jistgħu jevolvu jekk ikollna approċċ kooperattiv mal-imsieħba tagħna naħdmu magħhom u nippruvaw